Matijaw mela li miex il-kom tal-komitat illi appoġġat ir-riżoluzzjoni tagħna maġġoranza sustanzjali. Biex informa komit il-President illi qal li kien hemm ftehim fil-Tran illi ġie miftijem ukoll Mr. Brian Simpson din l-opinjoni li qed insemmijien. Dan nitejtilu il president Sinjuri, għandi l-aħħar mozzjoni riżoluzzjoni mill-Komitat Trasport u Turizmu. għadar boħra, nejdilkom jiet il-President, illi dan ġi di dan ġi miftija fil-komitat, jek ma taqblux jina di mux xoħali, mux baffari tijaj, id-diskutu għabajnietkom bala minn din is-sala. Nivoti u għamallu, sinjuri, nivotaw għada fil nofs. Ladies and gentlemen, next point of our... Grazie, il-punt li mis l-agenda tagħna mistoqsija bil-fom implementazzjoni ta' rimitu Acer il-budget tal-2014. Is-Sinjora Jordan, l-awtur ta' din il-kwestjoni. Ta' din il- Spoštovani prisotni, spoštovani gospod komisar, do sredine naslednjega leta moramo. grazzi sena aħna rridu noħol u suq tal-enerġija, eh, intern tal-enerġija aħna rridu namlu fuq livell Ewropew u il-regolament rimet jgħid illi ESA li huwa responsabbli għal koordinazzjoni tar regolaturi tal-enerġija irrid eh, janalizza il issu tal-enerġija u tal-gas. Jara l-abbuż ta' formazzjoni u eh, difetti fil-leġislazzjoni u skont dan ir-regolament rejmi taħna irridu u koll naraw li kunem hemm kooperazzjoni mill-qrib. Biex aħna namlu xolna sew għasser għandu bżonn ta' fondi u rizorsi umani komuni u mbżonnu ukoll illi nkonna l-possibilità illi noħol u fiduċa u nramu fiduċa fejser fl-2012 l-Aġenzija eh, kella uh, eh, bizzejiet rizorsi il-budget ta' din is-sena huwa eh, inqas bi 3 miljun euro. Il-problem, il-problema fil-fatt edha biss tikber għaliex il-Kommissjoni għall-2014 se tnaqqas il-budget madwar 5 miljon euro. Jiġifieri 5 miljoni inqas minn dak li għandha bżonn l-Aġenzija. Il-problema hija iktar serja minħabba li il-bżon ta' 55 post ta' xogħol ġdid u l-Kummissjoni ma provdi tal-ebda minnhom ta' issa jiġifieri mill-2013 l-2014 għasser mhux se tkun tista' tixtri ta' mir u eh, eh, tagħmel xogħla kif imiss u din hija xi ħaġa li tħassibna l-abbozz tal-budget ma jiprovdix laqqas għall-implementazzjoni tal-missjonijiet tal-aġenzija li se jkun hemm bżonn ukoll. Jiena nixtieq isemmilkom xi ħut minn dawn il-missjonijiet x'inhuma ħolqien tar Reġistru Ewropew għall atturi involuti fis-suq tal-enerġija. Eh, eh, L-Aġenzija tissegwi iktar mill-qrib is-suq il-publikazzjoni ta' data minn ħata laser u eh, data fu eh, dawk li jużaw din id-data għal finijiet ċentifiċi. Umbat ukoll kooperazzjoni mal-esma rappresentanti tal-Aġenzija esprimew it-ħassib tagħhom għaliex jekk ejse ma tkunx tista' twetta xogħla mela allura tkun il-liġi tal-ġungla illi triġi ħadd mhux se jkun responsabbli għal ġbir tal-informazzjoni tad-data għall-analiżi tagħha biex niprevjenu kontra l abużi u l-frodi. Aħna lkoll nafu illi il-naqas implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet tal-regolament remit se jeddu it-trasparenza tas-suq tal elettriku u tal tal elettriku u tal gas u eh, bħala konsegwenza dan u kol se jkollu uh, impatt fuq il-prezz tal-enerġija. Jiena rritu ukoll nagħmel dawn il-mistoqsijiet. Kemm i eh, serja l-intenzjoni tagħna illi għas-sena diħla l'aħna intemmu dan il-suq intern tal-elettriku u l-gas u eh, bil-budget eh, kif se jippermetti li jinxtara t-tamir meħtieġ u kif tista jinxtara dan it-tamir mingħajr il-budget tal-2013 ma jiġi emendat u jizdiet. L-Aġenzija, anzi il-Kummissjoni hija lesta illi tadotta budget serju għall-2014, budget illi eh, ma jeddeċ il-tħaddim tajjeb tal-suq intern. Eh, jekk ikun hemm tnaqqis ta' dan it-tip ikun hemm iktar ħsara milli ġiet hemm bżonn li ikun hemm biżejjed finanzi għall-lejsa. Dan huwa essenzjali xwara kollox aħna qed nitkellmu dwar eh, trattament indaqs u eh, trattament xieraq tal-konsumaturi Ewropej. Right uh, sitting and I would like to give the floor to him. Herr Präsident, Damen und Herren. President. Sinjuri, jina tassew graz għal-kommenti tas-sinjura lej sinjura Jordan għal-kommenti tagħha tal-li u kol podġi dan il-punt fuq l-agenda monitoraċ ta' dan ta' din l-agenzija domla mux ħazin għaddejjin biex dan iseħ din hija organizzazzjoni pittost eh, fil-bidu tagħha u dawn l-aħħar snin kella ċans illi tamel monitoraċ tal-suq tal-bejħ bl-ingrassa biex tuqqafu ukoll eh, li jkun hemm prassi ħażina fl-Ewropa kollha kemm Ġifiri kunem kien hemm ta' dan is-swieq li nanalizzaw, nixbu nanalizzaw id-data, nagħmlu monitoraġġ tal-implementazzjoni, tal-regolamentazzjonijiet. u biex dan isir jrid ikun hemm il mm, tamir tekniku xira. Għalhekk lejsa għandhom ammont konsiderevoli ta' proċess ta' tamir ta' proċessar ta' data illi jikorrispondi għal ħtiġijiet tagħha sissa mod tajjeb. Għal-budget tal-2013 aħna konna proponejna zida għal-lejsa li fisser li kien hemm bżonn li mill-budget Ewropew minnaħa l-oħra. Fisser li s-sanna bizzejet flus biex nixtru tamir meħtieġ għal-lejser. U dan ifisser li aħna stajna inżidu il-pjattaforma tal-IT Jiena nista naċċertakom illi tal-2014 skont l-MFF aħna nkomplu l proċessar ta' data u s-sistemi ta' ta' teknoloġija informatika u um, ir-riżorsi disponibbli biex inkunu nistgħu naġġornaw dan il-software ukoll ġifiri jem il-fondi meħtieġa din is-sena u s-sena ta' wara għal eh, IT għal tamir illi hemm bżonn li nixtru għal-laser. Imbagħad hemm il-kwistjoni tal-impjegati addizzjonali. Hemmhekk aħna rridu jkollna biżejjed esperti, biżejjed impjegati li jafu qegħdin jagħmlu. Għalhekk aħna ftaħna 15 il-kariga teknika li eh, l-Aġenzija mliet u għal-2014 inħossu li rizorsi ħajkopplu ikunu fondi għal dawn il- jiprovdu fondi għal dawn il-karigi u mbagħad jekk ikun hemm bżonn iktar nies, iktar impjegati. Din l-essin il-iswa fil-Kummissjoni Ewropea biċċa ili aħna qegħdin naħdmu. Mandat ta' ħames snin għal-Kummissjoni u talbuna il-Konsil biex innaqsu l-ispejjeż minn 5% b'rata ta' 1% fis-sena. U dan il-limita il-lokal manuvra tagħna. Ma tantx għandna fejn imirħu fil-budget Ewropew. Speċjalment jekk irridu nippruvaw naraw kif ħan nkollna aktar flejs disponibbli għal lejser u għall-impjegati tagħhom. Allura aħna dejna diskussjonijiet ma' lejser. provajna illi konna l-impiegati eżistenti u rizorsi finanzjarji intuhom iktar priorità biex nippruvaw inċaqalqu il-flejes mal-budget Ewropej. Naċċertakom li qed niġu remit remit dan huwa programm illi qed jiġi propost mill-Kummissjoni u dan ħajja ċerta li kunem monsaraċ tas-suq tal-beħ bil ingrassa biex ikun iktar trasparenti biex nkunu nistgħu nifmu aħjar il-mod kif il-prezzijiet jiġu eh, fissati u li ma jkunx hemm abbuż dan ir-rigward għal dak li huma l-prezzijiet li eh, jiġu mitluba mill-suq tal-enerġija. U qed nistennew bil-ħerqa l-iżvilupp tar-rimi tal-2014. Is-Sinjora Matek Kukovic predsedujoči spoštovani komisar gospod Ettinger. Sur komisarju Ettinger, jekk eh, aħna eh, eh, qed ngħidu bis-serjetà meta nitkellmu dwar il-suq intern mela s-suq tal enerġija huwa wieħed mill-pilastri tas-suq intern. U ACE hija waħda minn dawk il-ftit aġenziji Ewropej li għandha s-sedi s-sede uh, fi Slovenja. U nista' ngħidilkom illi uh, eh, dan, dan, dan l-atteġġament qed iwassal għal iktar xettiċiżmu. Nista' nifhem illi jista' jkun diverġenzi daqshekk kbar bejn uh, il-ħtiġijiet f'dak li huma personal uh, u fondi hemm diverġenzi dwar uh, kemm hemm postijiet ta' xogħol ġodda li huma meħtieġa u kemm fil-fatt ipprovdi tal-jom il-Kummissjoni jekk aħna tassew irridu nieħdu din l-Aġenzija bis-serjetà jekk aħna tassew irridu fl-Ewropa nis nissorveljaw is-sitwazzjoni fis-suq tal-enerġija u nkunu nistaw uh, eh, noperaw binqas spejjeż meta wieħed jara 200 biljun euro maħsuba għall l-investiment fl-infrastruttura mela il dak li tiswa lejsa huwa tassew qatra f'baħar. Huwa importanti ħafna anke minħabba l-kriżi biex ikunu nistaw innaqsu l-euroxettiċizmu illi aħna eh, nżommu għajnejna fuq dan ukoll. Commissioner. Grazie, Sur Kommissarju, eh, Sur President, eh, Praġark. Iva, dan il-battitu l-lejla fuq eh, il-laser, naħseb li eh, ġibna Witcher Witcher Bitch ma dak li rridu nilħu ġifiri sender Zolja kif ukoll sostenibilità ambjentali u naħseb li eh, dan is-settur tassu rrid tkun in konformità Mada kollu eh, li jessat eh, jajna u naħseb illi fl-axar mill-axar l-ġensijiet eh, u regolamenti infrastrutturali u l-monitoraġġ tal-taswieq enerġetiċi kif ukoll il-proġett ta' ta' rimet naħseb illi kollam wasluna biex nejdu li jser tista' taħdem kif eh, suppost għanna madwar 15.7 miljon euro kull sena li huma allokati eh, u l-Komissjoni eh, qed t-proponi li l-budget jonqos b'terz, ġifiri li kunem 11 miljon allokat għall-lejser. Nafu li jem il-politika enerġetika komuni u hemm deċiżjonijiet li saru tieħdu minnħat l komissjoni illi jeddu li t politika serja. Nasab li eh, kull, kull spiża biex tiġi amministrata kif suppost l aġenzija trid trid trefa mill-autoritajiet. Iżda qed naraw sitwazzjoni fejn mhux ħajkun hemm riżorsi disponibli fil-ġejjeni minnaħa tal-Kummissjoni li mhux ħajpermettu li jeser taħdem kif suppost. Um, qed naraw nuqas eh, ta' tnaqqis ta' 5 miljun euro fil-budget eh, u eh, nafu li il-dawl um biljuni dan is-settur fil-Unjoni Ewropea f'skudawni fl-Istati Uniti nafu illi eh, naqqas il-prezzijiet tal-enerġija, ġifiri ma nistawx illi nkomplu b'din il-politika fl-Unjoni Ewropea. Issa nadu għal KHDI u għal da sant nishtiq nitlopel il-Komissarju Ettinger biex jaddi il-kommenti konklużivi tiegħu. Jekk joġbu. Iva, Nasab illi eh, aħna rridu eh, napplikaw eh, ir-rimi tal-din l-Aġenzija u anki jatwettija sħiħ tal- ta' suq wahdini, eh, dawn huma kollha ta' li iva, jiena naqbel magħhom ja fil-mija, imma tidu tifmu li hemm eh, eh, 10-20 punti wara li kieku jiena nżid, imma wara wara il-konsultazzjonijiet li kellna wara rakkomandazzjonijiet mill-Kunsell fil-fatt għandna tassew budget ridott jekk minkejja li jiser naqset il-personal tagħha Eh, ġviri 5% fuq 5 snin. ċorta jir nixela tikseb il-tkabir li aħna nixie u dan ifisser l-Aġenziji oħra u direttorati ġenerali f'servizzi oħra u jew kalla rappreżentazzjonijiet eh, eh, jintalbu inaqsu iktar u iktar impjiegi eh, biex ikunu konformità ma' realtà. Fil-kolleġ fil kena nieħdu konsiderazzjoni anke f'dak dak il ġi espress permessa tħassib minnaħa tal-kumitati eh, naħseb eh, li l-infrastruttura jew nkella per eżempju settur tal-ken rridu jaraw tnaqis. Dan it-tnaqis ta' 5% fisser li hemm numru eh, limitat ta' disponibilità tal-personal Issa l-personal tiegħi ħaj jistudja, jizamina kif eh, eh, il-personal il jistaħdem mod iktar effiċenti fl-Aġenzija Acer u eh, kif eh, jistaw jindirizzaw il-kwistjonijiet ta' software u hardware u kif dawn ħadmu it fi it eh, mal eh, regolamenti fis seħ jekk naraw illi fi żmien ħames snin ġejjin l-affarijiet ma jistawx jiġu implementati kif suppost allura mhux problema minn tagħna illi nerġgħu lura mm, għal rati għal-livelli li kena qabel u nkunu l-esti addirittura illi nżidu eh, l-finanzjar. Naseb dak, eh, dan huwa l-atteġġament li rridu nsegu. Iva, grazzi u issa nixtieq ngħid illi dibattitu eh, inala. Sinjuri, is-seduta li jmess tkun għada l-erba' id-9 Ottubru mid-9 sa' 2 sa' 2 ta' wara nofsinhar u mbagħad mit-3 sa' 11 ta' bil-lejl. Il-programm ġie mħabbar u tistaw